ġunju, però nixtieq nagħmel komment wara illi irtira u li ren skont artiklu 15 ta' regola ta' proċedura għandna dawn il-kandidati li qed jittiesqu mill-IFDD is-sur Fabio Massimo Castaldo mill-Alde l-Onorevoli Jatin Mekke l-elezzjoni se ssir għada il-ħamis 25 ta' Mejju, eh, 20 ta' Mejju f'nofsinhar. Grazzi. Tisztelt képviselőtársaim, folytatjuk a munkát. Mela, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, jan komplu bl-agenda tagħna. L-ewwel nixtieq eh, nagħtikom xi informazzjoni qatt legali li tajn fih dan il-Kumitat Emi u li tras il-proposta tiegħu l-bira għan skadenza ta' 24 sija ħadd